għanna il-Konsill u il-Kommissjoni illi se jiddiskutu il-programm tal-attivitajiet ta tal-Presidenza Rumena nisimaw minant il-President tal-Rumanija. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al comisiei europene stimați membri ai parlamentului european Sinjuri tal-Kommissjoni, membri tal-Parlament Ewropew, huwa onur għalija illi edha hawnhekk preżenti magħkom bħala Prim Ministru tal-Prim Ministru tal-Romanija. tal prim ministru tal romanija tal Aħna ħadna fidejna ridni tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea mill-Awstrija u nixtieq nirringrazzja lill-Presidenza tal-Awstrija għal ħidma tagħhom. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-imsieħba tagħna tal-trio u eh, aħna ħdimna verament mill-qrib magħhom biex inħejju program ta' ħidma konġunt li jkun wieħed ukoll bilanċjat programm għat 18 xahar li ġejjin issa jiena se nippreżenta il-prioritajiet tal-Presidenza Rumena tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u ngħidilkom x'viżjoni għandna l-futur tal-Unjoni Ewropea. Sinjuri, l-Ewropa dejjem irnexxiela teleb l-ostakoli u li terġa' tqum fuq saqajja wara momenti diffiċli fl-istorja Il-proġett Ewropew kif inhu bħalissa ħa il-ġim sawwar minn ħafna kriżijiet u illum għal darboħra għaddejjin minn moment u kol diffiċli ferm. Imma bħalma tafu, kull situazzjoni ta' dan it-tip nistaw ninqdew bija u ndawruha sabiex tkun is-servinna ta' opportunità ta' bidu ġdid. Jiena nixtieq ngħid illi il-viżjoni li għandi jien għal presidenza rumena għas sitt xhur li ġejjin mhix biss xi ħaġa li jiena inqisha bħala obbligu formali għanna iktar minn 500 miljon ċittadin Ewropew illi qed jistennew tweġibiet minn għanna dwar il-futur tal-Ewropa. U jiena nemmen għal daqstant illi huwa importanti ħafna għalina li nuru li ċittadini tal-Unjoni Ewropea li l-istituzzjonijiet Ewropej edin jaħdmu biex jaqduhom u b'mod partikolari li huma kapaċi joħorġu b'riżultati li se jtejbu il-ħajja ta' ċittadini u jagħtuhom tama għal-futur. Jiena naf illi l-ewwel pass ta' din il-presidenza uh, rotanti hija se jkun l-ewwel wieħed fil dan il-proċess ta' tiħi ta' deċiżjonijiet u għalhekk għalhekk jiena qiegħed verament inserraħ fuq l-appoġġ tagħkom sabiex malar kemm jista' jkun niffinalizzaw l-ikbar numru ta' dossiers leġislattivi u anki sabiex niffaċċaw l-isfidi li għanna qoddimna fuq livell Ewropew il-viżjoni tal-Presidenza Rumena hija strutturata madwar l-idea tal koezjoni bħala valur Ewropew li fuqa uh, iserħu il-kozjoni finanzjar bejn u kozjoni ekonomika u territorjali rridu u koll innaqsu distak fl-izvilup bejn l-istati membri u bejn ir-reġuni u hemm ukoll il koezjoni soċjali li u koll li importanti ħafna sabiex aħna nħarsu l-erba libertajiet tas-suq intern. Mela din l-idea ta' koeżjoni hija waħda transversali. U hija maqda mal-erba prioritajiet tal-Presidenza tagħna l-ewwel nettem Ewropa ta' konverġenza, Ewropa aktar sigura, Ewropa għattur globali aktar b'saħħtu u Ewropa ta' valuri komuni. Issa dwar Ewropa ta' konverġenza l-ewwel pilastru ta' azzjoni għall presidenza rumena tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea. Hawnhekk aħna irridu insaħħu it-kabbir ekonomiku, l-iżvilupp soċjali u anki innaqsu id-distakki li jeżistu insaħħu il-kompetittività, il-konnettività, is-sostenibilità. Il is su intern huwa wieħed mill-akbar suċċessi tal-Unjoni Ewropea huwa fil-qalba tal-proġett tagħna u għalhekk wieħed mill-għanijiet tal-presidenza tagħna se jkun illi navvanzaw l-aġenda leġislattiva fuq is-suq intern Aħna irridu niddefinixxu il-qafas meħtieġ sabiex issu ikun jista' jaħdem sew. Irridu wkoll nikkonsolidaw il-bażi teknoloġika u xjentifika ta' l-industrija Ewropea u mbagħad bekk inkunu nistgħu insaħħu l-kompetittività tagħna anki fuq livell internazzjonali. Fl-istess waqt inkunu nistgħu niġġeneraw aktar tkabbir ekonomiku u impjiegi ġodda. Aħna se nkomplu nippromovu il digitalizzazzjoni li eh, tinkludi wkoll il-qasam tal-industrija Ewropea. L-offensiva digitali diġa ġiet promossa minn presidenzi oħrajn fostom l-Estonjani u dik uh, ta' l-Austria ħadmu fuqhom it-tnejn dawn. Waqt il-presidenza tagħhom aħna issa ħadna rridni fidejna u se nkomplu niġġieldu għal dan bl-istess intensità aħna irridu kol intejbu l-konnettività bejn eh, tramuntana u nofsinar il-vant u l-ponent sabiex niffaċilitaw kull tip ta' konnessjoni. Irridu intejbu l-operabilità tal-erba libertajiet u nsaħħu l-kompetittività tal-Unjoni Ewropea u anki l-standards tal-lejxin fejn hemm bżonn illi dawn jittejbu. Hemm bżonn ukoll ta' politiki fit-tul għall-industrija. Imma huwa wkoll importanti illi konna regolament għall-Unjoni għall-Enerġija. Dawn iż-żewġ aspetti se jingħataw priorità waqt il-presidenza tagħna issa fuq it-tieni pilastru tal-presidenza. Ewropa aktar sikura. Għanna sfidi ta' sigurtà illi edin jeddu ukoll is-sigurtà ta' ċittadini tagħna. L-Unjoni Ewropea edha tiffaċċa ħafna teddidiet u riskji differenti li għandhom nejn jimminaw il-valuri tagħna u anki il-prosperità soċjali tagħna fis-soċjetà miftuħa li ngħixu fiha. F'din l-era ta' digitalizzazzjoni hemm bżonn li nagħmlu aktar progress biex inħarsu l ċittadini tagħna fl-ispazju ċibernetiku u rridu wkoll insaħħu r-reżiljenza tal-Unjoni Ewropea għal attakki ċibernetiċi. Is-sigurtà u s-sigurtà ċibernetika se jkunu xi ħaġa illi bil-fors irridu naħdmu fuqha għal dak kollu li għandu xaqsa ma' proġetti marbuta ma' soċjetà tal-informazzjoni. Elementi ieħor importanti ta' sigurtà li aħna se neħduh bis-serjetà jikkonċerna n-negozjati u x-xogħol ta' finalizzazzjoni li jrid issir fuq ġestjoni koerenti tal-flussi migratorji u anki it-tisħiħ tal-frontieri esterni tal-Unjoni, anki interventi er-, urġenti u l-ġlieda kontra it-terrorizmu u l-protezzjoni tal-ċittadini tagħna fil-spazju ċibernetiku u virtwali u l-estensjoni tal-mandat tal-EPPO għal dak li għandu jaqsmu l-atti terroristiċi u anki kooperazzjoni ġudizzjarja fil-qasam tal-liġi ċivili u kriminali. Hemm bżonn l insibu soluzzjonijiet tajbin f'dan il-qasam frabta mal-immigrazzjoni u rridu wkoll nipromuovu il-kooperazzjoni bejn l-istati ta' oriġini u l-pajjiżi ta' transitu u wkoll nindirizzaw il-problema ta' traffikar tal-bnedmin. It-tielet pilastru illi nixtiequ nipproponu huwa l-Ewropa bħala attur globali aktar b'saħħtu il-viżjoni tagħna hawnhekk u l-iktar punt illi se nifokaw fuqhom se jkunu msejsa fuq impenn komuni inkluż fi strateġija globali għal politiki esterni għas sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Fuq il-politika ta' sigurtà aħna se nippromuovu it-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' difiża u ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea u naħdmu fil-qrib b'mod komplementari b'inizjattivi simili fil-kuntest ta' NATO. Fl-istess ħin, irridu wkoll nagħtu attenzjoni lill viċinat tana jiġifieri hemm bżonn li nagħmlu progress fil-politika ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Din is-sena qegħdin niċċelebraw l-10 anniversarju mill-ħolqien tal-sħubija tal-Vant, mument importanti fil kontesta ta' din il-politika, għalhekk aħna se nagħtu iktar attenzjoni lir reġjun tal-Balkani tal-Punent. Barra minn hekk se nappoġġaw l-impenn tal-Unjoni Ewropea fuq livell internazzjonali hawnhekk qed nirreferi għal difiża ta' interessi kummerċjali, il-modernizzar ta' sistema kummerċjali uh, multilaterali u ftejimiet ta' um, kummerċ ħieles. Ir-raba pilastru tal-presidenza tagħna hija Ewropa ta' valuri komuni. Jiġifieri, Aħna rridu nistimulaw il-politika ta' koeżjoni fl-Unjoni Ewropea u għalhekk aħna se naħdmu għatih biex nippromuovu l-valuri u l-prinċipji li jaqduna imma rridu wkoll naħdmu biex nindirizzaw sensiela ta' problemi illi għadna qegħdin niffaċċaw fl-Unjoni Ewropea bħal pereżempju r razzizmu nuqqas ta' tolleranza, xenofobja, l antisemitiżmu u anki diskorsi ta' mibeda. Aħna rridu naraw unjoni aktar demokratika tfeċ sabiex nipromovu mbagħad opportunitajiet indaqs u dana rridu illi isseħ fl-istati membri kollha għaċ-ċittadini kollha. Għalhekk huwa importanti ħafna għalina illi nirbħu lura l-fiduċja ta' ċittadini Ewropej li huma jerġgħu jibdew jemnu fil-proġett Ewropew Jiena nirrappreżenta li ċittadini Romeni hawnhekk fil-kapaċità tiegħi ta' Prim Ministru u huma għandhom għal album ħafna l-Unjoni Ewropea ma dana kollu iħossu illi mhumiex trattati bħal ċittadini oħrajn mod partikolari anke minħabba il-kritika li kienet indirizzata lil pajjiż tagħna għal problemi illi f'pajjiżi oħrajn huma meqjusin bħala fenomeni naturali. Mbagħad naraw ċertu kondizzjonijiet li applikaw għal ċittadini rumeni li ma japplikawx għal oħrajn u il rumenja qegħdin nħossu din għaliex il-pajjiż ta' nadu esklus miż-żona ta' Schengen u għamnek nħu l-opportunità li nirringrazzja il-President Juncker u l-President Tajani għall-appoġġ illi esprimew sabiex aħna kunu nistgħu nissieħbu fiż-żona Schengen. Jiena xtaqt natikom dawn l-eżempji tal-pajis tiegħi sabiex kull deċiżjoni li tittieħed fuq livell Ewropew fir rigward ta' xi stat membru partikolari Għanda, titqis bħala xi ħaġa illi se jkollha impatt fuq il-ċittadini ta' dak il-pajjiż u se jkollha impatt ukoll fuq il-fiduċja li huma jkollhom fl-Unjoni Ewropea dan ifisser li meta nieħdu deċiżjonijiet irridu naħsbu dwar iċ-ċittadini fl-istati membri konċernati minn dawn id-deċiżjonijiet. Għalhekk hemm bżonn illi neradikaw kull tip ta' trattament diskriminatorju sabiex insaħħu l-valuri tal-Unjoni Ewropea. L-edukazzjoni u l-kultura huma il- um, ċavetta l-futur tal-Europa kemm il-perspettiva individwali ta' kull ċittadin Ewropej imma anke f'termini ta' konsolidazzjoni tal-proġett Ewropew sħiħ. U importanti għalina li nsibu soluzzjonijiet li se jiddefinixxu u um, l-involviment ta' zazax li, li jaħdmu favur Ewropa illi taħdem għabbażi ta' valuri komuni. Il-Brexit u kol se jkun punt illi aħna se naħdmu fuq u li se ħafna ħin waqt il-presidenza tagħna. Irridu nitalmu lezzjoni minn din is-sitwazzjoni f'Mejju din id-demokrazija tagħna, demokrazija transnazzjonali għal darboħra se teleġġi Parlament Ewropew ġdid u naħseb li huwa importanti li naħsbu dwar dan il-kontest elettorali għaliex din hija opportunità għalina li nemnu fl-Ewropa biex nippromuovu unjoni illi tiffoka aktar u tibbaża da kollu li tagħmel fuq il-prinċipji li fuqhom hija bbażata. Jiena nemmen f'Ewropa b'saħħitha, Ewropa maquda, Ewropa tajba li tirrispetta l-impenji li ħadet fir rigward taċ ċittadini tagħha u anki fuq livell globali, nemmen f'Ewropa li hija iktar Ewropea u ssir aktar Ewropea billi tippromuovi valuri Ewropej u billi ġija li ċittadini tagħha ikunu kburin minn dan l-ispazju Ewropew Ewropa maquda u b'saħħitha fid-dimensjonijiet kollha politiċi, ekonomiċi u soċjali hija l-aħjar soluzzjoni possibbli għal futur tal-proġett Ewropew. Grazzi ħafna. La parola ora al Vice Presidente della Commissione Europea. Grazzi tassew nagħti issa l-mikrofonu lill viċe President tal-Kummissjoni Andrus Ansip. Grazzi tassaw, President, Onorevoli Prim Ministru, Onorevoli Membri ta' dan il-Parlament Ewropew. Fisem il-President Juncker jiena kontent li jgħat hawnhekk għal bidu ta' din l-ewwel Presidenza Rumena. Ir-Rumanija bħal pajjiżi l-Estonja u oħrajn fl-Ewropa iċċelebrajna il-100 anniversarju is-sena illi għaddiet. Dan kien żmien għalina biex niftakru fil-passat u naraw ukoll sa safej wasanna matul dan iż-żmien kollu u r-Rumanija irnexxiela tagħmel ħafna passi l qudiem Issa tinsab f'posta fil-qalba tal-Ewropa u m'hemmx simbolu aħjar ta' dan il-progress minn din il-Presidenza għaliex fis-siċur li ġejjin ir-Rumanija se tkun qed tmexxi l-Kunsill tal-Ministri fi żmien importanti ħafna għall-Unjoni tagħna. Jiena kont f'Bukarest il-ġimgħa li għaddiet flimkien mal-kollegi l-oħra kollha tal-Kummissjoni Ewropea fejn kont xieda ta' tħejjijiet u kif ukoll ta' l-entużjażmu għal din il-biċċa xogħol li għandkom qudiemkom. Iżda dan kollu iġib miegħu ċertu responsabilta, speċjalment f'perjodu ta' bidla u fi żmien ta' kampanji elettorali. Kif qal il-President Juncker kemm il-darba, il-Kummissjoni Ewropea tinsab għad dispożizzjoni tagħkom u lesta illi tagħtikom l-appoġġ Aħna ser naħdmu wkoll mal-istituzzjonijiet kollha involuti sabiex niżguraw illi s-sitt xhur li ġejjin ikunu produttivi, ikunu ta' suċċess u juru wkoll għaqda u solidarjetà. iżda bħalma tistaw tafdaw fuqna, aħna wkoll nistgħu nafdaw fikom, nafdaw fit-tmexxija tagħkom u fuq istabilità tagħkom u fil-kapaċità li tibnu pontijiet u toħolqu komunikazzjoni kemm fl-Ewropa kif ukoll f'pajjiżkom stess. Dan qed ngħidu għaliex kwalunkwe preżidenza li tixtieq tikseb suċċess tiddependi fuq l-għaqda nazzjonali u l konsensus politiku. Jekk ikun hemm għaqda f'pajjiżkom sertenu l-Ewropa tkompli timxi il qudiem Ir-Rumanija taf kemm hija importanti l-għaqda aktar minn ħaddieħor. Meta kontu qed ħejju ruħkom biex tissieħbu mal-Unjoni Ewropea, il-pajjiż kollu kemm hu ħadem flimkien sabiex jiġi żgurat illi jintlaħqu l-kriterju kollha ta' adeżjoni. Din ma kienieġ biss biċċa xogħol fejn inti eh, sempliċement tilħaq il-kriterji iżda li kulħadd jaħdem flimkien sabiex tissaħħaħ din id-demokrazija żagħżugħa fi spirtu ta' solidarjetà u valuri komuni. Dawn il-valuri, il-libertà, id-demokrazija, l-istat ta' dritt, dawn huma valuri li ġġiela tal-jom dan il-pajjiż u dawn huma l valuri li qatt ma nistgħu nipperikolaw jew ndajfu fl-Ewropa. Għanna l-kol kemm aħna nuru illi fis-sitt xhur illi ġejjin u l lin minn dawn is-sitt xhur inkomplu naħdmu fuq dawn il-valuri. Onorevoli membri, jiena bdejt billi jagħt il-preżendenza iġib magħha responsabilta li wieħed jaħdem għall ewropej kollha. Dan se jkun l-irwol tar-Rumanija fis-sitt xhur li ġejjin. Se jkun diffiċli aktar minn qabel 242 proposta imresqa mill-Kummissjoni li qatt iridu għad jitlaħaq ftehim fuqhom mill kolleġislaturi u se jkun hemm biss perjodu ta' żmien limitat biex dan kollu issir peress illi dal-Parlament se jxolli fit-18 ta' April biex jinbdew il-kampanji elettorali ħafna minn dawn il-242 proposta għandhom xjaqsmu ma kollu li huwa relevanti għatħejja għal Brexit, l-immigrazzjoni, regoli tal-azil. Fil-qasam tiegħi is-suq uniku diġitali seba' minn 30 proposta li aħna restaqna għad irrid jintlaħaq ftehim fuqhom. Dawn ikopru kwistjonijiet li tassew jistgħu jagħmlu differenza fil-ħajja taċ-ċittadini tagħna. Irridu aħna nagħmluha iktar faċli li wieħed biħu jixtri online minn pajjiż għal ieħor u li niżguraw li konna drittijiet għal privatezza elettronika u li nipproteġu rwieħna mill-attakki ċibernetiċi li jkollna regoli li huma xirqa għal dan is-seklu. Għandna ħafna x'nitilfu hawnhekk kemm fil-qasam diġitali u faqs moħra wkoll, speċjalment meta niġu biex niksbu progress għal budget li jmiss tal-Unjoni Ewropea mhix biss kwistjoni ta' numri u punti deċimali imma fuq kwistjoni ta' għażla ta' xtip ta' Ewropa rridu għada. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-futur tagħna fi statistika. Id-dibattitu dwar il-budget juri wkoll li l-Unjoni tagħna hija lesta li tieħu eh, id-destin tagħha f'idea. Meta jien ser jintlaq jiltaqgħu il-mexxejja f'Sibiu f'Mejju għandna nuru rieda Ewropea għal Ewropa iktar f'saħħitha iktar maquda u iktar sovrana memx messaċ aħjar li nistaw inwaslu li ċittadini tagħna ftit ġimgħat qabel ma jivvotaw, b'mod partikolari qed naħseb f'dawk li se jkunu qegħdin jivvotaw għall-ewwel darba. Huma fejn huma fil-vant, fil-punent, fit-tramuntana jew fin-nofsinhar tal-Ewropa dawn iż-żgħażagħ għandhom ħafna li huwa komuni bejniethom. Qegħdin ifittxu b'tama li jkollhom futur iktar sigur. U qegħdin ifittxu unjoni illi tieħu n-nifs biż-żewġ pulmuni tagħha. Jiġifieri li taqqat l-vant mal-punent tal-Ewropa. Irridu nikkomunikaw magħhom u nuruhom li l-Unjoni se tagħtihom dawn ir-riżultati. Dan hija din hija l-biċċa xogħol illi għandha l-Presidenza Rumena u aħna Il-koll kemm aħna ser naħdmu magħkom biex dan kollu isir realtà. Grazzi tassew. Thank you very much, Mr. Vice President. Grazzi tassew. Eh, Vice President, issa fisem il-gruppi parlamentari nibdew bl-Onorevoli Stolojan fisem il-PPE għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi tassew, President, nilqawk fostna, Sinjura Prim Ministru, nilqawk mana f'dan il-Parlament Ewropew. Il-Presidenza tal-Istituzzjonijiet Ewropej, il-Presidenza tal-Konsill, Anzi, l-istituzzjonijiet Ewropej edin juru appoċ lejk sabiex il-presidenza tar rumanija tkun għadha ta' suċċess. U dak li aħna nawguraw lek hawnhekk ukoll hemm files diffiċli, pereżempju negozjati mal-Kunsill dwar il-migrazzjoni, il-mobilità, il-qasam tat-trasport. U hemm xi erbajn rapport li għandu x'jaqsam mal-MFF għal bejn l-2021 u l-2027. Is-soluzzjonijiet li qed naslu għalihom għal dawn il-files ser ifasslu l-futur tal-Ewropa. Iżda kif taf tajjeb eh, inti, Sinjura Prim Ministru, hemm bosta ministri fil-kabinet tiegħek stess illi ma tantx għandhom esperjenza fin-negozjati fl-istituzzjonijiet Ewropej u għalhekk jiena nixtieq nitolbok li tissuġġerixxi lil dawn il-ministri illi jaħdmu ma' dawk illi ilhom jaħdmu fl-ambasċata rumena u li jafu dawn il-files tajjeb ħafna. Inti u ġustament u rejt e, tassib tiegħek illi l-istati membri tal-vant tal-Ewropa m'għandhomx jitwarbu, m'għandhomx jitpoġġew għal ġemp. Ir-Rumanija pereżempju mhijiex membru tax Schengen u l-inqasija membru taż-żona Ewro. Dan ifisser illi pajjiżna mhux qed jintegra ruħu bissieħ fl-Unjoni Ewropea. l-istituzzjonijiet Ewropej diġa qalu li r-Rumanija hija lesta u ser jappoġġaw is sħubija ta' Rumanija fiż-żona Schengen imma dan mhuwiex biżżejjed Bħala Prim Ministru, hija responsabilità tiegħek biex fisem ir-Rumeni kollha, fisem daw kollha li jaħdmu fin-negozji fir-Rumanija li inti tiltaqa' malajr kemm jista' jkun mal-Prim Ministru Franċiż u Olandiż u anke mal-kanċilieri Ġermaniż u Ġermaniża u Awstrijak li tu biex turu il-Rumanija hija lesta esta għandha rrieda li tissieħeb fiż-żona Schengen. Fl-Olanda għandek ukoll iżżur il-Parlament Olandiż. Imma tmurx ma l-speakers tal-kammamar parlamentari fir-Rumanija li tilfu kull tip ta' kredibilta kif taf tajjeb inti. Issa, bħala il-president tal-Assoċjazzjoni għal xogħol ta' tħejjija għal sħobija fiż-żona euro, nemmen li għandu ikun hemm dikjerazzjoni li turi kif aħna l-esteri nidħlu fiż-żona euro iżda għandhom għanna naraw kif nistaw namlu progress nawguralek għal prezidenza tal-Kunsill tal Ewropew. Grazzi tassew. Fissem il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi nat il mikrofonu lil Udo Bullman. Prim Ministru Ulrika eh, nixtieq nilqak f'dan il-Parlament Ewropew għal din l-ewwel Presidenza Rumena. Aħna nonoraw l-impenn personali tiegħek lejn l-Unjoni Ewropea bħala ex kollega tagħna. Aħna rajnik bħala persuna li taħdem favur l-Ewropa u eh, din hija bażi soda għal kollaborazzjoni ma' din il-Presidenza. Fid-dawl tal-irwoli li rridu naqdu bix xogħlijiet li għandna qudiemna u s-sitwazzjoni li ninsabu fiha foqsma politiċi partikolari. Iva, għandek raġun, il-koezjoni soċjali, il-koezjoni reġjonali hija kwistjoni importanti ħafna li taqaf taħt oqsma differenti. U għandu għanna ikunem għalek issa xejra ġdida ta' konverġenza Ewropea. Dan huwa dibattitu li għandu jkollna. Dawn is-sijat tal-lum juru kemm hija sitwazzjoni serja f'Londra u kemm għatfadal xor xi jsir tkun xi tkun id-deċiżjoni llum il-swieq finanzjarji, kwistjonijiet fiskali, dawn huma kollha affarijiet li rridu naħdmu fuqhom. U l-kwistjoni tal-migrazzjoni hija waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti wkoll. U hawnhekk nixtieq infaħrek, nixtieq inodlok ħajr għaliex inti deċidejt li tissieħab ma' dawk li ddeċidew illi fil-Mediterran jgħinu biex isalvaw ħajjiet u mhux biex u għajnejna għal dak kollu li qed issir. U tissieħeb biss tissieħeb ma' dak il-klab ta' dawk illi jiċċelebraw ehm, biss meta l-affarijiet imorru sew. So, Iva, però hemm problemi li rridu naħdmu fuqhom flimkien hemm affarijiet li Per Pereżempju, s-sistema ġudizzjarja fir-Rumanija hemm għandha bżonn ta' riforma, il-korruzzjoni hemm bżonn li tiġi miġġielda. Jekk inti għandek pajjiż fejn is-servizzi segreti jistgħu jaffettwaw is-sistema ġudizzjarja jew l-attivitajiet tal-avukati dinja xi ħaġa li hija inaċċettabbli għalina. Dan qed ngħidu lilek hawnhekk illum, imma forsi għandi nitkellem għall president tagħkom dwar dan ukoll għax is-servizzi segreti jaqgħu taħt responsabilità tiegħu. Forsi il kummissjoni tajt iva laqda hija tajba, imma ejja ngħidu l-affarijiet kif huma u naraw x'hemm bżonn li jsir. Issa, ċertu affarijiet huma impliċiti f'dan id-dibattitu, iżda jiena ser ngħidhom b'mod espliċitu. Jekk kien hemm inġustizzji, jekk kien hemm persuni li taw sentenza mhux ġusta, mela dan kollu irridu nikkoreġuh. Issa ma jistax ikollok amnastija ġenerali għax inkella se nkunu qed inpoġġu kulħadd f'keffa waħda. Hemm bżonn ta' hemm bżonn li jkollna stat ta' dritt, hemm bżonn ta' riforma u naf li jiena li inti lesta tagħmel dan u ninkoraġġik li tagħmel dan għax dan se jkun ta' onur għalik u ta' kreditu għal presidenza ta'kom u anka għal pajizek jekk jirna tagħmel dan. L-istat ta' dritt hija kizba li għan li waslet għalija s-soċjetà Ewropea li tipproteġi l-individwi li tagħtihom libertà fl-istat mal-istat tagħhom u eliminat l-autoritarjanizmu. Aħna dan esperjenzajni ħal 150 sena. Kull meta tiġi parikolata l-istat ta' dritt, aħna sar niġġieldu għalija. Iżda dan ma tistax tagħmlu biex twassal ir-rida politika tiegħek, din hija xi ħaġa li rridu nirrispettaw kullimkien. U x'inhu il-kulur politiku tagħna. Senjura Prim Ministru, naf li inti mara koraġuża u naf li inti għandek xewqa għal-riforma li hija pjattaforma eċċellenti għas siċċuru li ġejjin u għal-kollaborazzjoni ta' bejnietna. Iżda, ippermetti li ngħid kelmtejn lil dawk li minna li jom jafu ħafna, speċjalment il-kollegi tal-PPE. Hemm pajjiżi fejn qed jingħalqu l-universitajiet din ila ma seħ minn żmien il fasċizmu Jekk hemm gazzetti li qed jingħalqu pereżempju f'ċertu pajjiżi, mel dawn huma f'pajjiżi fejn hemm partiti tagħkom irranġaw l-affarijiet. Is-sur Orba ma messux qed jagħmel dawn l-affarijiet tużawx il-presidenza li għandna bħalissa biex tieħdu vantaġġ minna, irranġaw l-affarijiet tagħkom l-ewwel, grazzi tassew. A nome del gruppo dei conservatori la Fisem l-ICR is Signora Stevens. Voorzitter, collega's, mevrouw de Sur President, kollegi, Prim Ministru, l-ewwel ngħid nixtieq nilqa minn qalbi il-Presidenza Rumena perjodu ta' sitt xhur huwa perjodu verament qasira dibattitu u negozjati. Għalhekk huwa ta' importanza partikolari li aħna nkunu qegħdin niġbru ħabel wieħed u naħdmu flimkien ma' żewġ presidenzi li jmiss għal presidenza rumena il-tkabbir Ewropew ħajkun tkun ta' priorità għall ewwel darba f'ħafna snin l-Unjoni Ewropea ilha titkellem mill-2018 dwar l-ambizzjoni ta' tkabbir. Jekk isiru r riformi meħtieġa hemm sitt pajjiżi mill-Balkani tal-Punent li jixtiequ jingħaqdu mal-Unjoni Ewropea sal-2025. Imma jkun aħjar għall-Unjoni Ewropea tirranġa l-affarijiet tagħha l-ewwel qed nirreferi għal Brexit kif ukoll nuqqas ta' sodisfazzjoni qed jiżdied tal-ċittadini Ewropej eh, bil-kwistjoni tal-frontieri miftuħa l-politika ta' migrazzjoni. Għalina li nindirizzaw il-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali hija importanti immens nixtieq li ngħaddu għal mudell Awstraljan biex niskoraġixxu id-dħul illegali. Nispera li taqblu miegħi u li din tkun riflessa fin-negozjati li ħajsiru fuq l-aki Ewropew fuq l-azil. Iva għal grupp tal-Alleanza tad Demokratiċi u Liberali is-Sur Verhofstadt. Grazzi, Sur Prim Ministru, il pajjiż tiegħek qed jieħu fidejh il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u qed nixtieq ngħid li dan qed isir f'mument kritiku ħafna eżatt qabel l-elezzjonijiet Ewropej jien għamilt lista żgħira il-pakket eh, tal-mobilità u tat-trasport, it-twetti tal-Unjoni Bankarja, ir-riforma tas-sistema ta' Dublin, l-MFF, għanna bżon ta' ftejim f'dawn kollha mbagħad hemm żewġ proċeduri ta' artiklu 7 waħda kontra il-Gvern tal-Polonja u waħda issa imniet minn dan il-Parlament kontra Orban. Nixtieq ngħidilkom li għandkom ħafna x'tamlu għandix għalfejn ngħidilkom dan imma ħaġa waħda għall-gvern tagħkom huwa li waqt il-presidenza tagħkom mhux ħajkun hemm nisperaw li ma jkunx hemm it-tielet każ tal-artiklu 7 kontra il-gvern rumen innifsu għax irid ngħidilkom li l-impressjoni tiegħi hija li m'intkomx bot minn din din is-sitwazzjoni u jekk qed tkomplu mxin fid-direzzjoni li intom fija jekk qed tkomplu tinjoraw l-opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezia u ċertu files qed jiġu diskussi fil-Parlament Ewropew tistgħu tispiċċaw b'din il-proċedura u jiena kont ma' kollegi f'Bukarest il-tqajt mis Masur Draklea li huwa il-mexxej tal-partit tiegħek eh, il-speaker tal-Kamra u defenda dawn il-files u l-imġiba tal-maġġoranza x'qal li l-istat ta' dritt hija kwistjoni tas sussidjarjetà rrid ngħidilkom Iva, hemm ħafna affarijiet fl-Ewropa fejn hemm kwistjoni ta' sussidjarjetà, imma ċertament dan mhux il-każ għall-istat ta' dritt le hemmhekk ma tapplikax is-sussidjarjetà fl-Unjoni Ewropea. U irrid ngħidilkom li jiena qed eżatti l-istess ħaġa dik l-istess ġurnata li sur Terċanu u hu wedni li l-gvern tagħkom u iż-żewġ partiti tal-maġġoranza ħajbidlu l proposti u ħajkunu konformi 100% mal-Kummissjoni ta' Venezja. Apparti dan, qabel miegħi li l-Kummissjoni ta' Venezja ħajkolla opinjoni oħra, tieni opinjoni u la darba jkun hemm bidla fuq il-proposti, dawn il-proposti mbagħad jintbagħtu lura lill-Kummissjoni ta' Venezja fuq li nerġaw natu l-indipendenza l ġudizzjarja it-tejja tal-kodiċi, għanzi, eh, t-tiswija tal-liġi eh, kummerċali, u anka tal-liġi fuq l-LGO. U rrit ngħidilkom li minn mill-aħħar li tqajna anka ma' Sur Bullman u oħrajn f'Bukarest l-ebda waħda minn dawn il-wediet ma' tważaman zammu. Anzi, il-gvern tagħkom qed ikompli isegwi il-parti ta' prassi ħażina ta' gvernijiet oħra bħal Orban u Kaczynski u parti dan qed insaqsikom huwa vera dak li qed naqra fl-istampa li għandkom pjan li tapprovaw liġi sabiex tagħtu amnestija fuq il-korruzzjoni, jiġri dan ifisser li il-gbar ma jkunux jistaw jintlaqaw, jintlaqtu mill-orti. Jekk dan huwa minnu il-grupp tiegħi ċertament u naħseb il-familja liberali kollha kemmi mhux ħadd tidħol f'elezzjonijiet ma' dawn it-tip ta' msieħba. Aħna rridu nżommu ma' setat demokratiċi, notfa li jridu jwaqfu l-korruzzjoni, natfu l-pajis u jġildu kontra l-abbusa poteri ta' servizzi segreti antiki. U intom intom xa tamlu pjaċiri l pajjiżkom jew l-inkella, eh, di mx kritika anzi l pajjiżkom jew ċittadini tagħkom, imma din hija kritika għal ċertu prassi politiċi. U jiena naħseb li nista' nkun kritiku lejn dawn il-prassi, jiena ċittadin onorarju tal-Repubblika Rumena jina ina tajt dan fl-2001 wara li jina fil-Kunsill Ewropew ħadd ma saqsini ma jina iddefendejt l-interessi tar-Rumanija fit-trattat ta' Nizza għaliex l-istati membri l-oħra kellhom l-idea li ibidlu id-drittijiet tal-vot eh, tal-Rumanija x'kien eh, kienet biss pajjiż tal-vant tal-Ewropa, din hija diskriminazzjoni pura. U fil-fatt rajna li niksbu l-istess drittijiet ta' vot għar-Rumanija jiena favur li jitlu fi Schengen, fil-zona tal-euro, Iġbi taraw, taraw ix bħala kritika. Kunu, ikun il-Prim Ministru vera ta' pajizek. ora, il-dizastri, anzi, sewi il-dizastri tal-passat minn arma t-komprometti il-situazzjoni tal-prezent. Grazzi. Per il gruppo De Verdi, la parola Presidente Naddi issa eh, l-kelma l-President Skakel. Grazzi, Prim Ministru u nilqaw l-Presidenza. L-Presidenza hija dejjem moment fej pajjiż ikun jista' eh, juri il-ħiliet fil-diplomazija, fil-, eh, kif kisba ta' progress u tagħti kulħadd l-opportunitajiet li turu eh, li ħiliet li għandkom bħala gvern u bħala pajjiż Irridu nkunu nistgħu nimxu l-Ewropa qudiema mill-Presidenza jew kol moment meta il-pajjiż jiġi eżaminat mill-qrib u dak li skoprejna meta nħarsu lejn il-Gvern tar Rumanija jagħtina ċertu raġunijiet biex intħasbu Ir-Rumanija kell għandha tradizzjoni twila li tiġġieled għal libertà u l-libertajiet ċivili ħarġu minn dittatorjat wara li s-sapportu tewħ għal 42 sena. Ir-Rumanija ma mal-Unjoni Ewropea għamlet progress kbir, speċjalment kontra il- il ħazen tal-korruzzjoni u dawn huma affarijiet li l poplu tar-Rumanija jista' jkun gburi tagħhom aħna lkoll kburin tal-suċċessi tal-pajjiż tar-Rumanija Imma dawn iż-żminijiet hemm ċertu nies fir-Rumanija li qegħdin jipprotestaw qed jitolbu l-libertajiet ċivili ma mhux qed jinstemaw għaliex anzi il-gvern qed jiġġieled kontra dawn in-nies, kontra l-gvernanza tajba u jekk ikun hemm eh, bidla fil-liġijiet nispiċċaw nilliberalizzaw il-korruzzjoni u ċ-ċittadini għandhom id-dritt li jiġġieldu kontra dan imma l-presidenza trid tmexxi billi tagħti eżempju tajjeb kif ukoll trid ikollha ċertu kredibilità u għad għandkom eh, iċ-ċans li tagħtu dan l-eżempju tajjeb li għandna bżonn fl-Ewropa Imma ċertament qed jgħaddi żmien u dawn is-sitt xhur ħajkunu verament interessanti hemm il-Brexit, jekk irridu jew le hemm l-elezzjonijiet tal unju tal-Parlament Ewropew kif ukoll għandna bżonn viżjoni fuq medda twila ta' żmien. Ġifieri tajjeb li intom ippjanajtu dan is-summit f'Mejju, imma sabiex ikun jista' jgħin irid jinkludi wħud mill-kwistjonijiet tant importanti li għandna fl-Ewropa li rridu nsolvu kif ħanwaqfu it-tibdil fil-klima, kif ħanamlu ġestjoni tal-tranzizjoni għal ekonomija ħilsa mill-karbonju. Kif nistgħu nagħmlu biex ma jkunux biss klim firħa imma jkun hemm azzjonijiet reali. Aħna nawguralkom kull suċċess dawn l-affarijiet kollha li għandkom fuq eh, eh, qudiemkom li ġudu tagħmlu u nawguralkom kull suċċess. Grazzi. Per il gruppo confederale della sinistra unitaria e sinistra verde nordica la parola. Al GUE u l-NGL l onorevoli Sidikiotis. Grazzi ħafna unilqak għawek, Sinjora Prim Ministru, fil-Parlament Ewropew. Il-Presidenza Rumena qed tiġi mitluba li tiffaċċa il-kriżi ekonomika gravi u l-konsegwenzi tagħha. Trid tala id-distakki li hemm in-nuqqas ta' ugwaljanza li hemm il-kwistjoni tal-qatt speċjalment fil-fost iż-żgħażagħ u l-fatt li n-nies qed jiftaqru. Riċentement ġiet ippubblikata statistika li skonta u persuna f'kull seba li jitwildu tinsab riskju għal faqar. Issa dan kollu iwassal il-popli li jpoġġu dubju fuq l-Unjoni Ewropea għalhekk l-Unjoni Ewropea, l-preżenza rumena fl-Unjoni Ewropea ma jistgħux jitolbu l-fiduċa il għant il-nis qabel l-elezzjonijiet. il nies qabel l-elezzjonijiet. il jekk ma talaqx il-dibattiti fuq il-politiċi neoliberali jew inkella l-patt ta' stabilità jew inkella dwar il-diskrepanzi ta' eh, ugwaljanza kif ukoll il-problemi li hemm fil-budget. Il-GUE NGL titlob li presidenza tar Rumanija sabiex tevita ċertu sitwazzjonijiet. Irrid ikun hemm tisħiħ tal-politika ta' koezjoni. Fil-fatt, il-ġifija tal-relazzjoniet industrijali jitolbuna sabiex ikonna pilastru mill-ewwel. Pilastru li kollu kontenut reali għabbażi tas soċjetà u fil-fatt din hija xi ħaġa li il-lum. U dan huwa diskors sabiħ imma m'hemmx impenji ta' vera, irridu nippromovu miżuri eh, bil-ħafna investimenti li nagħmlu sabiex natu effett tajjeb għall-ekonomija biex naslu għal koeżjoni soċjali reali u dawn huma l-anijiet li rridu nikkonsidraw fil-MFF li jmiss. Hemm prioritajiet differenti tal-Presidenza tar-Rumanija, imma ovvjament dawn il-prioritajiet irridu jkunu għas servizz tal-ħolqien ta' postijiet ġodda ta' xogħol, pereżempju l-drittijiet. Issa dwar l-istati membri fl-aħħar mill-aħħar irridu niffaċċaw il-kriżi migratorja u mhux it-tisħiħ ta' idea ta' Ewropa Fortizza. Issa dwar dak li għandu x xaqsa ma' lajnuna lit turkija irridu poġġu pressjoni fuq it-Turkija sabiex Turkija tkun tista' tispiċċa l-atti tagħha kontra s-sovranità eh, f'ċertu pajjiżi eh, bħal Turkija u Ċipru. Issa għal EFDD ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Paksas. Grazzi ħafna, Prim Ministru Onorevoli. Iż-żieda tal-tkabbir ekonomiku tal-Unjoni Ewropea, difiża komuni aħjar, eh, valuri komuni, dawn huma kollha kwistjonijiet li ġew diskussi għal ħafna snin għalhekk eh, u ma kienx hemm implementazzjoni u inkella risposta. Sinjura Prim Ministru, inti taqbel li illum li żjed ħaġa importanti hija li nwieġbu żewġ mistoqsijiet l-ewwel nett. Għalfej l-interess għall-unifikazzjoni tal-Unjoni Ewropea ħadet posta l-interess li naqsmu l-Unjoni Ewropea. Kif nistgħu nbidlu din is-sitwazzjoni? Tieni net. Għalfej 70 miljun persuna eh, mir-Renju Unit ivvutaw favur il-Brexit. X'kien fattur ewlieni għal dan u x'nistgħu nagħmlu sabiex il-Ġermaniżi, il-Franċiżi u ċittadnanzi oħra, nazzjonalitajiet oħra ma jiddeċidux bl-istess mod. Prim Ministru, dawn il-mistoqsijiet mhux ħajġu miġba minn programmi oħra għal tkabbir. Irridu imbidlu. Mela issa għall-INF e is-Sur Mayer. Grazzi ħafna, Sur President, Prim Ministru. Għaw żewġ affarijiet li qed nara f'dan id-dibattitu mod partikolari għandna gvern soċjalista li poġġa l protezzjoni tal-frontieri u l-immigrazzjoni fuq l-aġenda tiegħu proset u tieni għandna Sur Bowman li minflok ħares lejn il-problemi reali eh, issa nieda eh, kontrattak. U din hija xi ħaġa rajnija qabel Issa inti jettieħu fidejk il-presidenza mill-Awstrija. L-Awstrija ħadmet ħafna waqt is-sitt xhur u jiena nawguralkom l-ikbar suċċess għas sitt xhur tagħkom għaliex hemm ċertu kwistjonijiet diffiċli ħafna fuq l-aġenda. Uħud minnu ħajkunu verament diffiċli, smajna dan il-punt. Jiena nirrispetta l-pajizek u l-poplu tiegħek, imma ma nafx jekk il-gvern tiegħek hux verament kapaċi li jorganizza l presidenza b'mod ordnat il-mod embozon ta' moderazzjoni ma nafx il-gvern tagħkom u stabbli bizzejet inti t-tielet prim ministru f'dan it-terminu parlamentari. U aħna ma nixtiequx li nispiċċaw nintilfu fil-tisliltiet eh, tas setta interni hemm kwistjonijiet fuq il-korruzzjoni li jridu jiġu spjegati u mbagħad ikunu nistgħu niġġudikaw il-ħidma tagħkom fit-tmiem tas-sitt xhur. Grazzi. Non iskrittu. Sullivan mill-grupp mux allinjat, grazie ħafna President. Differenti minn ħafna nies li kienu provokattivi. Nħoss din il-Presidenza għadkom għadha ta' suċċess. Jiena konvint il-Presidenza tar Rumanija ħadkun waħda ta' suċċess għax aħna għandna bżonn li jkun hekk. L-Unjoni Ewropea għaddejja minn perjodu pjuttost diffiċli bħalissa u verament għandna bżonn li dak li għadna li għadir tisir, isir. Għan kolkom l-appoċ tijaj. Għalli jem zewġ suġġetti li huma ta', importanza kbira għalija. Tlet kwarti mill-Istati membri fl-Unjoni Ewropea huma bħalissa f'pożizzjoni fejn qed jikkonfrontaw fenomenu ta' skjavitu moderna nies li m'għandhomx id-drittijiet tagħhom ma jafux dak li huma id-drittijiet tagħhom mhux biss nitkellem dan nies mir rumanija biss imma tliet kwarti minn nies u hemm il fuq minn 170,000 eh, ċittadini qed jgħixu il-Ġermanja li huma skjavi moderni. Hemm problema oħra, tkellimtu dwar kożjoni għanna risorsi, għanna bżon ta' risorsi finanzjari, ma' ukoll level ta' spejjes relazzjonati mal korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea huma taqs triljun euro. Se rumanija evidentement hija affettwata wkoll xi 40 biljun jiġu mitlufa eh, fir-Rumanija kull sena nħabba spejjeż diretti u indiretti. <clears throat> Zewġ miljoni jikkorreġi li nifsu il-kellem li jintilfu l-Italja u kollem hemm xi 120 biljun fl-Ispanja jiviri eh, trillion euros li jiġu mitlufa jekk u jistaw nirkupraw. Ħaġa li għandna poġġu fuq l-aġenda tal prezidenza Grazzi ħafna. Eh, nistiden li l-kellima li jirrispettaw il-ħin li għandhom il-lokat. Nuri Onorevoli Switch għal minuta u nofs. Kuntenta ħafna li għad għedha għek l-lum. L-ewwel presidenza tal-pajizi il-ġodda Kroazja u naħseb li ħanaħdmu flimkien tajjeb jina smajt b'attenzjoni għal dak li ħadd u jina għandi kull fiduċja li l-kwestjoni ta' koezjoni tkun ħaġa diffiċli għal presidenza issa dwar li naħta fuq naħat isfel tal-Unjoni jkunu iżin ma' għodina għandna noqogħdu attenti fuq da' għamilt referenza għal bżon ta' Europa ta' sigurtà dik hija eh, ħaġa li Bulgarija, Kroazja u Rumanija tridu wkoll eh, jingħaqdu f'Schengen biex nispera tkun biex eh, l-Ewropa tkomplix timxi fuq żewġ triqat. Għandna bżonn Ewropa b'saħħitha li tkun sieħab globali. U kien punt validu ħafna li għajjimtu. L-aħħar point huwa il-valur, l-Ewropa ta' valuri komuni. Hemm diversi kwestjonijiet ovvjament ħaġa li għajmet minn kollegi ħafna għasta soddisfazzjon fit-traqat anki fil-Rumanija nifissa hemm il ta' l istat ta' dritt ukoll minn referenza l-istat ta' dritt bħala xi ħaġa ta' sussidjarita fl-Unjoni Ewropea. li wieħed jisma' dak li għalihom ċittadini hija ħaġa tajba biex biex tiżguraw li tiżommu l-istat ta' dritt pajjiżkom. Għara Fri Rodriguez għal 10 minuti. Signora, signor eh, Prim Ministru, kollegi, il-Presidenza ta' Romania tkun l-ewwel waħda ta' pajjiż, ta' pajjiż ta'kom ma tkun ukoll l-aħħar presidenza qabel elezzjonijiet Ewropej. Għalhekk ħad tkun presidenza importanti ħafna. Jiena nixtieq nifoka konkretament fuq il-summit sinju għax huwa l-aħħar opportunità biex inkunu nistgħu nipproġettaw Ewropa differenti għal ċittadini konja. L-Unjoni Ewropea qabel l-elezzjonijiet għal lekk jiex najt fuq dak li pretendu dwar it-tip ta' Ewropa li aħna nixtiequ nipproġettaw bil nużaw summit Naħseb li għandkom il-prioritajiet tajbin biex ikonna għaqda fost l-Ewropej, koezjoni bla dubju hija l-kelma ewlenija ekonomika, politika u soċjali. il koezjoni eh, aħna naqbdu magħkom u nkom qed provaw li din tkun ħaġa konkreta li jkun hemm pilastru soċjali tradott għal liġi Ewropea u strumenti finanzjarji Ewropej b'saħħithom. L-untini ħaġa huwa li jkun hemm ftehim minn qabel fuq il-budget multianwali fej ikonna kozjoni bħala il tassib ewlieni mhux biss għall-Unjoni Ewropea in ġenerali, banki għaż-żona euro. Tilet bħaġa importanti huwa eh, il-frontiera ta' l-Unjoni Ewropea u Rumanija fġiġa fi Schengen. Aħna għandna bżonn eh, subija aħjar mar-reġuni li qegħdin madwarna, speċjalment dawk li fil-Vant Emmu kol, jekk aħna nkunu nistgħu niġġestjonaw da kollu, nkun nistgħu niġġestjonaw l-migrazzjoni aħjar. Jekk aħna jkollna li tip ta' Europa jkollna għaqda. Xiġri xiġri. Għalhekk din hija eh, biċċa xogħol importanti u opportunità li għandkom. Għazzi. Onorevoli Diva. President. Il-Presidenza tal-Romanija hija eh, pożizzjoni tajba għal Brexit. Nisperaw li l-Prim Ministru ta' Rumanija jgħin l-Prim Ministru ta' Renju Unit. Eh, sentejnu ħasbu li ħajkun ħaġa fażli, issa hija evidentement ħaġa taħraq u miex xejn eh, diffaċli għal Prim Ministru Theresa May. Imma ħafna Eh, kliem iva u fil comments eh, e- et l-lejla et ħataqa probabbilment isa bitċa ċomp. Ma il-Prim Ministru mhux qed jaqbad u jarmi kollox jew inkella qed ibiddel iż-żwiemel f'nofs triq. Taf li huwa eh, pjuttost kontroversjali ma għandha l-intenzjoni tipprova tagħmel lejl. Allura hi qiegħda pożizzjoni verament diffiċli bej żewġ attivi diffiċli. Allura aħna qed nisperaw li ikonna suċċess. L-Onorevoli Jurofsovski għal-minuta. Eh, Presidenzi i e Grazzi ħafna, President, kollegi, jien nixtieq nawgura l rumunija presidenza verament effiċenti. Jien nixtieq nitlobkom li titkellmu dwar il-programm ta' din il-presidenza ħafna affarijiet li għat iridu jsiru hemm negozjati dwar il-budget, il-kwistjonijiet ta' politika migratorja tal-Unjoni Ewropea u hemm ħafna azzjonijiet li iridu jiġu maħuda matul il-presidenza ta'kom, Speċjalment dak li għandu ġaqsam politika tal-kohezjona. Din hija priorità li eh, hija importanti ħafna li hija u naħseb li l-Rumanija tagħmel kontribut għal din b'sensitività ġeopolitika. Mm, specialment dak li għandu xjaqsam relazzjonijiet mar russja Il-valuri ewlenin, rispett tal-istat ta' dritt, huma evidentement kwistjonijiet importanti ħafna u l-kollegi għandna nitolbu l-Rumanija li teleb l-xkiel kollu li jeżisti kellim il-president ah, interrumpa il-kellim għandek kartulina t-rispondija grazie għafna president la dubju il-presidenza ta' eh, Romanija tkun waħda ta' sfida Għandimu diffiċli e titkellem dwar il-ġejjini tal-Ewropa meta ma tiżumx moħħu il-situazzjoni eh, ta' Brexit imma għal ċerta nies din hija huwa faċli li wieħed jitkellem biet mir-realtà u din l-informazzjoni l-nuqqas ta' konsistenza fil-dikjarazzjonijiet hija waħda mill-isfidi li għandna fil-livell tal-Unjoni Ewropea u bla dubju l-istat ta' dritt hija priorità għall-Rumanija. evidenti meta naraw il-President interrompi jgħajt l għandi eh, eh, tajt kartulina blu li tinvolvi mistoqsija. Lima Nikolaj għajt għamel referenza. Inti tlaqt biex titkellem bi blu card. Għalek nassum li hija mistoqsija li għandek moħħok tagħmel. Jgħid il-President. Imma jek mandekx mistoqsija, mandux mandix mistoqsija jgħajt il-kellim. Allura, inkomplu jgħajt il-President. L-Onorevoli Hockmark, minuta u nofs. Sur President, Senjura Prim Ministru, naħseb li hija ħaġa fantastika li rumanija għandha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Dak huwa sinjal ta' kif avanzat l europa ma għan hemm li tiżguraw li tkun esperienza fantastika. U jen nixtieq ngħid li jent u l-gvern tiegħek għandkom bżonn tiġġieldu kontra korruzzjoni kif nirrikjedu, kif nisiġu minn kwalunkwe gvern. Li wieħed jaħfrem il-politiki eh, korrotti għax tajdu li l-ħabsijiet eh, mhux nies mhux ħaġa aċċettabbli fl-Unjoni Ewropea. Li kontra dawk li qed kontra korruzzjoni mhijiex aċċettabbli. Il-kriminalizzazzjoni tal eh, li tippermetti li dawk li huma korrotti mm, li jirċevu amnistija biex tiħu ta' nistijak mux aċċettabla. Smajt li u debonman l-grupp soċalisti ġefendi. U jien naħseb li din hija verament għallu eh, kaza għal-grupp soċalisti għax għax eh, ma jagħtix, jirreflettix ta' fuqhom. Eh, intkom ir responsabilta li provdi salvagwardja għal-Rumanija x'in naħseb hija ħaġa fantastika li għandek il-presidenza ma tkomx tagħmlu fjask aċċetta r-responsabilità. Oh, sur Hokmar għandek Katolina Blu taċċetta minnant il-Sulika. Kollegi, ma tħossux li hija ħaġa imbarazzanti li llum il-President tal-IPP, Sir Joseph Dole, kienet jifraħ l-President ta' Rumanija għallu li ħajamel bieċa xogħol verament tajba bil-tmexxija ta' Presidenza Ewropea. Imma nafu li l-Presidenza eh, li tgħaddi minn meta li ħar hija eżerċitata mill-Gvern, mill-Prim Ministru qiegħed fuq quddiem. Hija ħaġa inkredibbli l-Kanzillier ta' il-presidenza li Sir Johannes għax hija żbal kbir. Ir-Rumanija li għandhom huma ċittadini eh, Ewropej għandhom bżonn jkun jafu l-verità. Jien naħseb li l-kollega tiegħi eh, jgħid is-sur Hoka ma fimx dak li kwaħet ngħid jien jgħid tkellem dwar il-problemi tal-korruzzjoni fir-Rumanija kif kif rajna mill-Kommissjon ta' Venezia u, fora oħra u l-prezentazzjoni l-fatt li wieħed jaħfer lill-Prim Ministru pereempju tal-affarijiet barranin eh, jagħtaw għalkemm tkellem fuq il-BBC, inti qed titkellem dwar li wieħed jifraħ lill-President ta' pajjiżek jiena ma tantx imħasseb dwar da. Jien naħseb li int u l-grupp soċjalista għandhom ikunu l-istess esiġenti mar-Rumanija kif bħalma nkunu mal-Polonja u mal ungarija għax l-użu ħażin tal-poter dejjem hija użu ħażin tal-poter u għandna dejjem ħaniġġieldu kontra dan grazzi. Onorevoli Fajjon. Grazzi ħafna, Aziz Prim Ministru fil-bidu net ta' presidenza tiegħek ġa għattirajt eh, ħafna attenzjoni imma nemmen li inti ħaturi kemm kapaxi kapaċi watul il-presidenza tiegħek. Jiena nappoġġa l-prioritajiet la presidenza tiegħek meta niġu għal Balkani tal-Ponent għandna bżonn nikonna suċċessi f'dan ir-reġjuni. Jien nixtieq nifraħ li l-fbib fil-Makedonja li votaw fil-Parlament dwar it-tibdil fil-Kostituzzjoni. nisfera li l-Greċja u kol tivvota b'forma pozittiva. Evidentement, il mesċeja kienu kuraġuġi u eh, rewlu nfushom għalin biex solvew il-problema. Jien nixtieq nitlob l mexxejja u l-Presidenza biex ikunu esigenti fl-isforzi li qed isiru biex ikissru l-istituzzjonijiet u jifirxu l-mibeta. Għanna bżon Ewropa stabli, Ewropa fil-paċi u nispera li jintmesċi tajjeb l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, għaddu l-Onorevoli Tomisic. Grazzi ħafna, aħna qed nieħdu r-responsabbilta' fi żmien diffiċli, naħseb li huwa importanti li jkollna ftehim sostenibbli fuq il-qafas finanzjarju multianwela. U r-Romanija hija importanti ħafna, hija stat importanti ħafna u eh, elezzjonijiet Ewropej ħajdeterminaw il ġejjin Il-problemi interni li għandha Rumanija mhux nispera ma jkunux ta' dannu l-attivitajiet li għandha fil-programm tagħha. X'aħna evidentement qed nittrattaw l-kwestjonijiet interni, ma d-dinja mhux raqti f'għalhekk aħna għandna bżonn nkomplu nżommu pożizzjoni tagħna fid-dinja. Huwa importanti ħafna li fil-Presidenza tar-Rumanija ħadd ta' indirizzo daw kwestjonijiet. Kwestjonijiet ta' sigurtà evidentement huma importanti, mhux għax l-Ewropa hija għandha noqqas ta' sigurtà, ma m'għandix daqshekk sigur, m'għandix daqshekk sigurtà bħalma kellha qabel. Aħna nħarsu liċ-ċittadina li għandha tkun priorità tagħna. L-Onorevoli Marinescu. Grazzi ħafna President u pjaċir kbir għalija L-inkun nista' nidħol f'negozjati fuq disjers ma' leġiżlazzjoni ma' Presidenza tar-Rumanija. minn ġaqet naħdem, ġakon qed naħdem um, mal-preżentazzjoni, mal-rappreżentazzjoni Rumanija u jiena nipprova najn biex eh, nalqu l-files leġislattiv u nkompli ninħares l-interessi tal-ċittadini tar-Rumanija fil-files kollha jiena ma naċċettax l-akkużi li saru kontra PSD għaldi. <clears throat> U naħseb li mhux ġust li kien Eh, eh, tnaqqis fil-ċirkulazzjoni ħilsa ta' ċittadini tar Rumanija jiena ma nappoġġewx l-allegazzjoni dwar l istat ta' dritt. Sinjura Prim Ministru tkellim dwar konsensus politiku internament, ma naħsibx li għandu jkun hemm konsensus kontra l-istat ta' dritt jew inkella jew kontra l-valuri Ewropej aħna għandna nixtiequ nitlu fil-żona Schengen, imma kull manna bżonn huwa nbidlu ċerta liġi tal-ġustizzja. Il-ministri għandhom ikollhom taħdidiet fil-kapitali Ewropej biex jikkonvenċu li gvernijiet hemmhekk biex ikunu favur l-Ewropa. Għodu attenti lil min tibatu għal fil-Konsill. Ma n'komx tieħdu fondi eh, eh, Ewropej għax għandna bżonn ħafna fil-Rumanija, ferroviji, sparijiet, int favur eh, il-ċittadin tal Rumanija tkun tista' tigwadanja rispet tal seħbin tal-Unjoni Ewropea u xogħlek huwa tirrepreżenta il maġġoranza mhux biss dawk fil-Parlament ta' Bukarest. Sur Marinescu, hemm kartulina blu għalik disposta ċetta Non le volija kun sari. President, kont qiegħed eh, naħseb li ħadd ma kien ma tkellem dwar waħda mill-violazzjonijiet kontra dritti tal-bnedem qed issir fir-Rumanija, ġifieri tan poplu Roma u kif qed jiġu trattat inti mir-Rumanija jien nixtieq nistaqsik dan huwa hemmhekk is sitwazzjonijiet eh, marruha għall-aħjar jew jien tħoss li s-sitwazzjoni tar-Roma f'dan it-taħdidiet ma nkunux nkunu puliti u ma nqajmu ġew il-punti. L-Onorevli Marinescu. Iva, fl-opinjoni tiegħi dinja mistoqsija illi ġeja minn għasta informazzjoni tal mp nixtieq nistiednek tiġi fir-Rumanija miegħi ejja fir-reġjun tiegħi kollegi tiegħek ġew fir-reġjun tiegħi jekk jogħġbok ejja miegħi u żur ir-reġjun tagħna sabiex tkun tafx qed jiġri dwar is-suġġett li għadek kif qajjimt. Grazzi. Grazzi ħafna is-sur Barton Grazzi ħafna, Sinjura Prim Ministru, ta' kull sena l-Presidenza tal-Kunsill tinbidel din hija kwistjoni ta' rutina. Il-Presidenza tar-Rumanija qed tbiddel it-tendenza l-ewwel nett għaliex se jkollhom pressjoni kbira minħabba l-elezzjonijiet Ewropej, però anki l-Unjoni Ewropea kollha qiegħda eh, qiegħda taħt pressjoni ma jaddirx li hemm riżoluzzjoni riformi li qed isiru ir-Rumanija ser iħarsu lejha fis-sitxur li ġejjin. Ir-Rumanija wriet li kienet kapaċi tindirizza l kwistjonijiet interni speċjalment meta ħadet l-impenji li ħadet meta naqdet mal unjoni Ewropea jiena ċert illi l-Unjoni Ewropea, anzi Romanija tista' telep ħafna kwistjonijiet u aħna lesti li ngħinuha. Il-kellim li miss l-Onorevoli Jurek, grazzi ħafna. Qabel nibda nuża l-minuta tiegħi nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni għal dak li ntqal Missur Bullman jiena staqsejt sabiex nitkellem għaliex xtaqt nindirizza lis sur Tajani artiklu 11 tar-regoli tal-proċedura jgħidu illi għandna nuru rispett reċiproku. M'għandux ikun hemm stqarrijiet diffamatorju meta nitkellmu hawnhekk dwar gvern mill-Unjoni Ewropea kien hemm gvern li referew għalih bħala amministrazzjoni faxxista. Wieħed mill-ikbar gruppi tal- tal-parlament, il-grupp tas Surtajani, il-president messu intervjena immedjatament. Meta membru jistaqsi għall kelma għal punt ordni dawn għandhom jingħataw il-kelma s-sur Bulma mhux l-unika wieħed illi għandu dritt illi jagħti l kelma xtaqt niġbet l-attenzjoni tas sur tajjani għal dan il-fat. Umbat, ma kellna l-ebda risposta minn il-president Issa jiena kelli minuta dak ma kienx l-intervent dak kien punt ta' ordni. Iva, inti irreferejt għas-sur Tajani illi kien fil-kamra u inti taf perfettament illi jiena ser nirreferi di kwistjoni issa is-sur Andrew għal minuta. Grazzi President. Prim Ministru, nerġaw nilqaw kmana għawnek. Għan nitkellem fuq l-MFF kif taf inti l-pozizjoni tal-parlament għana fuq dan suġġetti ċara. Il-proġett Ewropew għandu bżon li kun ambizjuż fl-ispejjeż tiegħu sabiex verament għal naslu għal svilupp sostenibbli it-tibdil tal-klima u naraw kif nsibu kaptu tal-problemi ta' nuqqas ta' gwaljanza. Hemm bżonn ta' tranzizzjoni tajba ġifiri biex naraw dan il-modell ġdid ġdid ta' żvilupp ekonomiku u fuq ir-risorsi il parlament Ewropew fuq ir-risorsi m'hemmx ħafna dħul e, tul fuq l-MFF inti tista' tedinna x'inhuma l-affarijiet ġenerali u u kol ekkux set is il-parir tal-parlament. L-Onorevoli Bresso għal-minuta. President, Prim Ministru, l-ewel net, namillek l-auguri għal-presidenza ta'kom u grazzi tal-erba prioritajiet li jinti spiegajtinna li se tħadmu matul din il-presidenza. Fuq il-konverġenza territorjali jina nemmen li lebda ebda reġjun kif tajjeb inti għandu jitħalla għal rieħu. Jiena naħseb kif ukoll ġili edna f'dan il-parlament hemm bżonn aġenda speċifika għal dawk ir-reġjuni li baqgħu lura dawk rurali u anki dawk tal-periferija. Hemm eh, aġenda għal dawn ir-reġjuni intom il-parir tal-parlament se tikkonsidruha fuq dan is-suġġett fuq dejjem fuq din l-agenda. Jina naħseb li tkun ħaġa importanti ħafna għal presidenza tagħkom. Ir-Romanija huwa eh, pajjiż fej għandu il-periferija, għandu l-żoni rurali u anki l-muntanji. U iktar minn eh, dalwaqt se jkonna il l-elezzjonijiet Ewropej fejn jivvutaw l-ewwel darba xi 20 miljun żagħżugħu eh, żagħżugħa intom x'qegħdin tagħmlu biex tiġbdu dawn iż-żgħażagħ. Lora Revonika l-minuta. Dona Prim Ministru. Grazzi ħafna Sur President, Sinjura Prim Ministru, membri tal-Gvern, l-ewwel nett nixtieq nifirħilkom għal mod ċar ħafna ta' kif intom ippreżentajtu l-prijoritajiet tal-programm tal-Presidenza Rumena Fl-istess ħin nixtieqkom tkunu ċari fuq punt wieħed li jista' jkun ta' konfużjoni. Ħafna mid-diskorsi tal-MEPs hawnhekk m'għandux x'jaqsam mal-programm, però mal-elezzjonijiet meta niġu għas-Sur Verhofstadt, pereżempju hemm ftehim bejn bejnu u bejn partit fir-Rumanija għalhekk ovvja li u għarrita tal-kwistjonijiet differenti mill-presidenza. Nixtieq ninkoraġġi lilkom u lil dawk il-kollegi li qed jaħdmu fuq il-presidenza fi Brussell, dawk li jagħmlu xogħol preparatorju għaliex l-erba pilastru illi intom tkellimtu dwarhom il-konverġenza sigurtà Ewropa globali u Ewropa ta' valuri dawn l-affarijiet kollha naħseb billi ser jitlu fl-istorja Dan se jkun importanti ħafna r-Rumanija u fil-futur dawn dan se jkun meqjus bħala l-aktar pass importanti li ħadet ir-Rumanija. Nixtieqilkom kull suċċess. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Patrizza Tojja għal minuta. Grazzi ħafna sur President. President eh, tal-Kunsil nil awamana kienet, għax, eh, kienet kollega fil-grupp tagħna fil-parlament tagħna konna napprezzaw ħafna x-xogħol tagħha. Xtaqt jiena nitkellem fuq xi aspetti diġà smajna eh, xi punti mill il-kollegi tal-grupp tiegħi xtaqt insemmi żewġ punti dak tal-pilastru soċjali li ma hija waħed mill-erba eh, minn dawn il-prioritajiet tal-programm ta' Rumanija u jista' ikun punt importanti ħafna tal-xogħol li għandha tagħmel l-Ewropa f'dan iż-żmien kritiku għaċ-ċittadini. F'ċertu pajjiżi iż-żmien huwa kritiku ġifieri mill-lat soċjali u foħrajn forsi ma tantx jidru l-problemi soċjali imma meta nitkellmu fuq ix-xogħol, il-welfare, il-tfal, il-child guarantee. Umbat il-punt liħor huwa dak li jidħol fuq l-industrija Tajjeb ġifiri li nsemmu id-dossiers dossier, importanti li il-presidenza se tkompli taħdem fuqhom fuq dan is-suġġett. Jiena nispera li kolkom riżultati tajbin. L-onorevoli Danti għal-minuta. Iva, grazzi President. Eh, Sinjura eh, Onorevoli Prim Ministru nerġgħu nilqak fil-Parlament, ma tantx baqa' eh, żmien sakemm naslu għall-elezzjonijiet u anki biex taħdem ġifri dan iż-żmien il-Presidenza tar-Rumunija. Xtaqt insemmi punt importanti suġġett tal-suq uniku li kulħadd jirrikonoxxi li huwa wieħed mill-aħjar riżultati lejn l-integrazzjoni Ewropea. Imma qatt baqalu ħafna djufijiet u f'dan l-aħħar snin rajna li kienem dan kien u kol ejjun għalfejn in-nies il-ċittadini e, e, ikollhom id-dubju fuq l-Ewropa. Hemm pereżempju il-mod ta' kif qed tinbidel l-ekonomija u soċjetà tagħna minħabba digitali. U nixtieq insemmi dwar dan il-regolamenti dwar is-sorveljanza tas-suq jew tas-swieq u nispera li l-presidenza tar rumanija tkun tista' tlesti id-dossiers fuq dawn is-suġġetti bżonn li ċittadini Ewropew Ewropejn serħulhom moħħom li l-affarijiet isiru skont il-liġi. Jiġifieri anke meta nitkellmu fuq il-beħ online. Ben, bekk nkunu qegħdin nikkarantixu li konna konkurrenza lejali u anki nkunu qegħdin nipproteġu iċ-ċittadini tagħna. Issa għal keċ tiegħi għandna 25 intervent. Ma jistax ikun li nisimgħu il kulħadd ħanisimgħu għaxar kelliema skont il-gruppi u naraw li l-gruppi kollha se jkunu rappreżentanti l-Onorevoli Pasku. Donna prim-ministru, domnule președinte. Signora prim-ministru, president, kull presidenza għandha bżonn taġixxi skont li t-linjiet azzjoni. L-ewwel tkompli dak li tħallam mill presidenza ta' qabel, tilħaq l-anijiet tagħha u mbagħad illi tidħol fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea fil-żmien tal-Presidenza Rumanija għamlet il-programm tagħha fuq dawn it-tliet prinċipji u llum irridu nibbażaw irwieħna fuq bażijiet sodi. Għalhekk il-Presidenza Rumena trid issaħħaħ il-, -presidenza preżenza tagħna fuq livell globali ma rridux ninsewi li l-Unjoni Ewropea trid tkun b'saħħitha mhux biss bħala istituzzjonijiet, però kull stat membru jkun b'saħħtu għaliex illumu fil-futur il-protezzjoni tal-istituzzjonijiet ser ikollna nżiduha ekonomikament u um, anke b'mod militari u dan se jsir mill-istati membri dan lan jista' jintlaħaq biss però jekk aħna nibqgħu nilqu l-għanijiet tagħna naħdmu flimkien b'mod onest flimkien u mhux nintilfu fid-dettalji. Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Murazan. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjura Prim Ministru, kollegi. Ir-Rumanija ser tkun fil-presidenza l-ewwel darba dan huwa mument storiku għal pajjiżna u nixtieq ngħid illi din il-presidenza eh, hija dwar ir-Rumeni u nixtieq inkun ċari li r-Rumeni huma lesti għal din l-ewwel presidenza tal-Kunsill Ewropew. Nistgħu naraw li għal sentejn in-nies marru fit toraq biex jiddefendu l-valuri Ewropej, jiddefendu l-istat ta' dritt, il-sistema ta' ġustizzja indipendenti u għamlu dan bil-bandiera tal-Unjoni Ewropea fidejhom u unur li l-presidenza, però jgħu kull u wkoll obbligu u inti sur Senior Prim Ministru turi din ir-responsabilità hemm ħafna sfidi l-ewwel nettem il-budget tal-Unjoni Ewropea għas seba' snin li ġejjin. Tridu tofrulna il-benefiċċji Mbagħad hemm ċertu ġotta li riskontom il-fondi jiġu mqasma, mbagħad hemm Brexit irridu naraw se jiġri fil-vot tal-lejla, però tridu tafru miljuni ta' ċittadini ta' eh, ċittadini Ewropew fir-Renju Unit is-sigur tal-li kunu jafu se jiġri fil-futur tagħhom. Intkom għandkom l-opportunità illi ttejbu il-viċinat fil-vant. Però l-ewwel obbligu tagħkom hu illi tirrispettaw il-valuri Ewropej, l-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini Rumeni jistennew dan minnkom. Nis jekk joġobkom jgħid Sur President, żommu mal-ħin tagħkom. L-Onorevoli li miss l-Onorevoli Marias. Aziza Prim Ministru jiena ser nitkellem dwar kwistjoni tal-immigrazzjoni. Għaliex din hija deja vu. Il-Kunsill mhux ser jaġixxi l-pajjiżi jibqgħu għaddejjin bħas-soltu ma jridux jibdlu r regolament ta' Dublin tlieta u bekk il-Greċja u e, l-Italja spiċċaw mifnija bl-immigranti illegali. l-immigranti daħlin ukoll mill-frontiera fuq l-art mat Turkija hemm bżonn ta' rilokazzjonijiet jiena nixtieq ukoll li tinbidel is-sistema tal-ażil tal-oti tal-ażil irridu nabolix il-regolament ta' Dublin tlieta u r rikjesta ta' azil m'għandix tingħata lill-ewwel pajjiż ta' dħul, però dawn għandhom jinqasmu b'mod jkun bejn l-Istati Membri. Grazzi ħafna l-Onorevoli Grabbini għall minuta grazzi ħafna sur President, Prim Ministru, eh, Kommissarju, membri onorevoli kollegi, jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha illi taw l-appoġġ u l-fiduċja li l-Presidenza Rumena jina kont membru tal-Gvern naf minn huma il-personaġġi il u dom. Għall-ewwel darba kellna komitat mifrux ħafna u kien hemm ħafna nies li jikkontribwixxew għall-programm aħna ħdimna wkoll mal-Permrep ukoll. Però għadnub illi jiġu l-kollegi għawek b'informazzjoni falsa u mbagħad jużaw din l-informazzjoni falsa hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Aħna għawek qed naħdmu ħafna sabiex nindirizzaw l-aħbarijiet folot iva moment ta' elezzjoni, però ma jfissirx li għandna nattakkaw stat membru għaliex qed imexxi l-presidenza. Ejja nitkellmu dwar affarijiet importanti, il-presidenza, il-programm, dak kien ikun utli ejja u naraw kif ser naħdu dwar il-prioritajiet, ejja ma nitkellmux dwar affarijiet li maħniex ċerti dwarhom. Nassigurakom li ma tafux ma l-fatti, nixtieqilkom kull suċċess għal din presidenza l kellna vot fil-plenarja dwar dossier importanti u s-sessa nibdew il negozjati dwarhom. Issa naraw fl-aħħar mill-aħħar ir-Rumanija kemm se kollu suċċess. Nixtieqilkom kull suċċess. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Πρωθυπουργέ, Ħjarmi pussas ksana vlepo edo. Grazzi ħafna, tajt l-onorevoli Kuneva. Kontenti li qed narawk hawnhekk mill-ġdid, Sinjura Prim Ministru fil-2013 kont MEP u ġej flimkien mas Sur Perinski u s-Sinjura Grappini mir-Rumanija tnejn. għal konferenza li jiena organizzajt sabiex insibu Eh, modi ta' kooperazzjoni mal-Balkani naħseb illi intom ser timxu fl-istid direzzjoni. Aħna konna mħazba meta smajna li Rumanija hija ħażin dwar id-drittijiet umani, dwar il-pagi. Però dan huwa l-każ inti ħdimt mana għal erba' snin u taf x'inhuma l-prijoritajiet tal-Parlament Ewropew hemm il-pilastru, id-drittijiet, il-viżjoni ta' sistema komuni tal-azil, dawn għandhom ikunu l-prioritajiet tiegħek ukoll. Jiena nixtieqlek kull suċċess. Grazzi. L-Onorevoli jarek għal-minuta. Prim Ministru nishtiqlek kull suċċess għall presidenza u grazzi tal-li tkellim dwar il-prioritajiet Xi ħaġa importanti għalina hija l-kozzjoni li nitkellem dwarha u din hija importanti mhux biss minħabba d-differenzi ekonomiċi bejn in-nies bħalma għad, però eh, meta niġu għall-aċċess għad drittijiet bħala ċittadini Ewropej irridu eh, naġiċu fuq il-koezjoni dan huwa importanti u aħna se nħarsu lejk fis-siċu li ġejjin għax nasbu li fuq da suġġett għandek esperjenza kbira inti qed taħdem bisħiesa biex tibdel is-sitwazzjoni ta' xi wħud mill-ifqar nies fl-Ewropa. Nifhem għalfejn is-Sur Marinescu għal dak li qal huwa importanti li nerġgħu nirrevedu dossier tal-fqar, naħseb li inti għandek tibbat il-messagġ l-Europa illi il-120 miljon persuna fl-Europa li qed jgħixu fil-faqar irridu jitneħħu mill-faqar fis-snin li ġejjin nispera naħdmu fuq dal dossier Grazzi ħafna u nixtieq la kull suċċess. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Miss, Sur President, Prim Ministru, kollegi, forsi mhux kombinazzjoni illi li 12 sena wara li Romania il-taqat naqdet anzi mal unjoni Ewropea, ir-Rumanija il fil-fatt qed tiċċelebra żewġ anniversarji 169 sena mill ta' poeta nazzjonali meħesku. U issa narawx qed jiġi fil-Parlament Ewropew illum issa ir-Rumanija permezz tal-vuċi tal-Prim Ministru tagħna, Sinjura Dancila, qed tfassal il-viżjoni taħal presidenza Ewropeja. dan huwa moment biex nerġgħu niċċelebraw għandna nkunu onorati li nkunu membri ta' din il-familja Ewropeja. Nixtieq nħuddi l-opportunità sabiex nawgura kull suċċess lil Prim Ministru Danċira u l-membri tal-Gvern Rumen. U jekk jaġabkom, kollegi, nixtieq li kolkom fiduċja fil-Rumanija waqt dan il-mandat u għata unura li bħala membru ta' dil-Kamra li naħdem eh, fuq il-dossiers ta' din il-presidenza anke bħala membru tal-Kumitat Agri ċerta illi il pakki hija priorità l-Ewropa u għalhekk Sinjura Prim Ministru nixtieq nistaqsi x'in il-viżjoni tal-Presidenza Rumena x'qed tipproponu proponu dwar dan il-qasam politiku. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Preda l-Minuta. Grazzi ħafna fil-qosor, Sinjura Prim Ministru, fl-aħħar xhur inti u l-membri tal-gvern tiegħek ikkritikajt l-Kummissjoni Ewropea f'diversi eh, istanzi u għattu illi l-Kummissjoni qed timxi fuq informazzjoni falsa u superfiċjali. Intom rajtu ir-riżoluzzjoni tal-Parlament fejn jingħad illi hemm forsi barranin li qed jindaħlu kif hu possibbli illi taħdmu mal-Kummissjoni u l-Parlament jekk m'għandkomx fiduċja anzi. Intom għattu intom stess li ma tistgħux tafdaw dawn l-istituzzjonijiet u nixtieq ngħid ħaġa oħra. Meta titkellmu dwar il-prijoritajiet tal-Presidenza Rumena, Fir-Rumanija kanal ta' televiżjoni waqaf ix-xandir għaliex, anzi twaqqaf milli ix-xandar għaliex xandar il-protesti fir-Rumanija din hija propaganda, din hija pressjoni fuq il-ġurnalisti m'hemmx il-libertà tal-istampa fir-Rumanija, din hija xi ħaġa li għandha tħasbek sinjura Prim Ministru. Sakemm dikx flera ċawċesku għadek taħseb fil-passat taħtek taħseb illi propaganda ħjar mill-verità. Jekk inti verament Ewropeista il-kellim jitwaqqaf. L-Onorevoli Loren għal minuta. Mikrofon, sennò qui non si sente nulla. Kiitos puhemies. Romanian puheenjohtajakaudella pöydä... Grazie Sur President dini għal l-ewwel Presidenza Rumena u hemm ħafna files importanti hemm il-protezzjoni tal-informaturi, pereżempju, importanti li l-informaturi jiġu protetti kemm fil-settur privat kif ukoll pubbliku għandhom ikollhom il-fiduċja għandhom jirrapportaw il-krimini ir-reati minnajr biża. Jekk ma jibżgħu li mhux se jiġu protetti, ma jirrapportawx dawn ir-reati. Il-Kunsill poġġa f'dubju l-bażi legali Ejja ma nwaħlux l-affarijiet fil-Kunsill nispera illi Rumanija waqt il-Presidenza tagħha tagħmel dak kollu li tista' sabiex tippromuovi riżultat pożittiv għan-negozjati. Sabiex ikun hemm rekwiżiti minimi għall protezzjoni. Grazzi ħafna, issa nixtieq nistaqsi il-kellim li jmiss fe wasalna fil-lista jgħid sur President. Claudia Tabertel. dan huwa mument kbir għal pajjiżi Rumanija. Rumanija ser tur il-valur tagħha u l-kapaċità amministrattiva tagħha għandha rwol sabiex tagħmel ġestjoni ta' kwistjonijiet Ewropej u tista' tiddefinixxi l-futur tal-proġett Ewropew. Ir-Rumanija għandha pożizzjoni strateġika se tkun rabta fil-ħolqa u tista' tibbilanċa l-affarijiet tista' taqqat il-vant u l-punent f'mument fejn għandna daqshekk sfidi għandna nuru solidarjetà għaqda fl-interess tar-Rumeni kollha jiddispjaċini ngħid lilek Sur Verhofstadt, Sinjura Keller, oħrajn Intkom għandkom żball l-informazzjoni li ngħatajtu mhijiex ġusta, intom vittmi ta' manipolazzjoni kbira u għadnub illi ressaqtu kritika lir Rumanija u lill gvern tagħha. Din kollha logħba elettorali. Ir-Rumanija tirrispetta d drittijiet fundamentali u meta l-President Rumen li huwa ħabib ta' istituzzjonijiet dan ukoll injora ċertu dispozizjoni ta' Ewropej. Irridu waqfu l-CPN għal Bulgarija u Rumanija u nistennew li dawn jingħaqdu fiż-żona Schengen. Grazzi ħafna kollegi. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma fissem il-Komissjoni lill-Viċi President. Grazzi, President. Onorevoli Prim Ministru, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, nixtieq nirringrazzjakom il-koll għal dan id-dibattitu intens, intensiv ħafna. Kif tafu, matul din il-presidenza ta' Rumanija se jkun hemm il-Brexit, se jkun hemm l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u se jkun hemm il-negozjati jkunu għaddejjin dwar l-MFF. U fl-istess ħin irdu naraw li naslu għan eh, riżultati tan negozjati fuq 240 ehm, dossier u proposti. Se nagħmlu biċċa xogħol tajba flimkien. Klaus Johannes għalek il-ġimgħa l-oħra f'Bukarest. Meta il-kulleġġ għamlet iżjara f'Bukarest, jiena f'kont fimt li il-Ministri tar-Rumanija verament qed jieħdu dan l-impenn bis-serjetà. Jiena nistenna bil-ħerqa li ikun hemm kooperazzjoni veru tajba anki bejn il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern tar-Rumanija matur il-Presidenza tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea. Namlilkom l-awguri għal kull suċċess u moċu mesk. Ora al Primo Ministro. Issa, nisimaw l onorevoli Prim Ministru Dan Sila. Iva, grazzi ħafna, President. Jena, ħafna attenta. Nisma' l-interventi, id-diskorsi tal-membri hawnhekk, il-membri huma kollegi tiegħi minn ta' qabel. Jiena kont qed nittama li nisma' proposti, soluzzjonijiet u approċċ pożittiv. Għal-ġid tal-ċittadini kollha Ewropej sabiex dawn ikunu jistgħu hawnhekk jaraw li tħassib tagħhom hemm risposta għalihom għall problemi tagħhom hawnhekk. Anki skont ir-reġjuni, l-istatus soċjali u anki skont diverġenzi ta' kull pajjiż. U meta tkellimt qabel jiena diġa jena jiena ma ġejtx hawnhekk biex eh, nara li impatti għal xi ħadd jiena ġejn hawnhekk bħala Prim Ministru ta' pajjiż li issa qiegħed imexxi u għandu l-Presidenza ridni fideh. Il-Prim Ministru ta' Rumanija bekk jiena b'din il-kariga ġejt sabiex flimkien insibu soluzzjonijiet biex insaħħu l-Ewropa flimkien biex nagħmlu Unjoni Ewropea li verament hija iktar rib iċ-ċittadini fl-istati membri kollha li lin minn kull frontiera nixtieq nirringrazzja l-Viċi President tal-Kummissjoni għal klim zbieħ tiegħek u anki għal fatt li inti qed turi din il-fiduċja fil-Kunsill Ewropew l presidenza tagħna. Aħna għandna bżonn lajnuna tiegħek. Jiena nibqa' persważa li flimkien mal-Kommissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew se nkunu kapaċi nġibu stabilta il-konsensus anki ġifri fuq id-dossiers l sfidi li għanna fuq l-agenda tagħna fl-Unjoni Ewropea. Ħaniprofa nirribatti għal numru ta' punti li smajna. Sur Stolojan, il-ministri tagħna għandhom esperjenza aħna ħdimna matul il-presidenza li għamilna il-shadowing mal-komitatu mal-komissarju kol. Sabiex nistabilixxu eh, verament il-prioritajiet tax-xogħol li se nagħmlu. Aħna għanna il-Sekretarja Ġenerali tal-Kunsill li qiegħed warajna. Ġifieri jekk joġbok tiġix b'dawn l-idejat li jinti formulajt qabel u tgħid li l-Ministri mhumi m'għandhomx esperjenza u mhux mhux kapaċi li jaħdmu tajjeb u jagħtu riżultati tajbin. Inti Rumen u kol u kont nispera li inti tafda il-ministri ta' pajjiżek stess il-kapaċitajiet li l-estat li hija kapaċi tagħmel il-pajjiżna. Il-fatt li il-Prim Ministru eh, tlabtu tana li niltaqaw mal-Prim Ministru tal-Olanda u anki ta' Franza. Jena lesta namel dan, lesta mur fil-Parlament tal-Olanda. Anki em, jena nixtieq li il-President tagħna eh, jitkellem dwar fil-Kunsill eh, Ewropew issa fuq il-żona tal-Euro. F'Diċembru ta' 2018 il-pjan ta' sħubija tlesta il-pjan huwa ppubblikat issa rridu nsegwu il-miżuri li nsibu il-passi differenti li nsibu f'dan il-pjan. U Ovvjament, jena mandi xej eh, xizomni mill-li naqsam il-dettalji ta' dan il-pjan ma'kom. Meċċej tal-SND jiena nir-ingrazzjak għall-appoċ lajnuna u nistanejdlek nigarantilek li aħna għedin nżommu mal-istat ta' dritt nirrispettaw dan, imma nirrispettaw drittijiet tal-bniedem u drittijiet ta' dawk in-nies li soffrow imħabba deċizjoni tina li tieħdu mill-sistema tal-ġudikatura. Sur Verhofstadt, int minn xijat maħna, dispjaċini għal dan. Ma nishtiq u koll nserraħ lek moħok li aħna nafu x'qed namlu għal fuq dawn id-dossiers li għanna matul il-presidenza u għalek jiena tlab tal-konsensus bżonn li naħdmu niddeċidu flimkien. imkien u sen naħdmu fuq dan f'din id-direzzjoni u bħala l-mexxej ta' grupp politiku jiena kont nimmaġina li inti se tippreżentanna xi eh, evalwazzjoni tal-programm li qegħdin aħna nipproponu u mhux titkellem biss fuq il-politika interna tal-pajjiż li qiegħed issa li għandu l-presidenza. Jiena naħseb li tajjeb li wieħed meta jitkellem jibni il kollox fuq il-fatti. Sur Verhofstadt jikkritika kritika l-gvern ta' Rumanija imma jiena nitolbu ħalli n-nis ta' Rumanija jiddeċidu umma jiddeċidu umma fuq l onesta u mhux jimponi dak li jaħsebu fuq in-nies ta' Rumanija. Il eh, kollegi Ovvjament li tajjeb li għet jissuġġerixxi affarijiet li jisu jisiru minn dak il-pajjiż, imma tridu tħallu n-nies tal-istess pajjiż ikollhom huma d deċiżjonijiet f'idejhom li jiddeċidu d-destin tagħhom. Intom qed li għaw ħafna Rumeni li marru jipprotestaw imma fuq il-governanza tajba ma tkomx il-fatti tajbin. Ħantikom xi statista, xi statistika biex ngħidilkom xi ġifieri good governance għandna tkabir ekonomika ta' iktar minn 4%. Għandna deficit ekonomiku ta' 2.6 fil-mija. Il-qat huwa inqas minn 2 fil-mija u l-investiment eh, jola sa' iktar minn 10 fil-mija U dawn iċ-ċifri jorukom li l-governanzija tajba. Naħseb li l-informazzjoni li għandhom numru ta' kollegi hawnhekk f'dan il-Parlament Ewropew ma tawx l-impressjoni tajba kif suppost. Jiena nista' ngħidilkom ukoll dak kollu li jagħmel il-gvern ta' Rumanija biex verament e- e- jaħdem governanza tajba biex itella l-livell ta' għajxin tajjeb li wieħed iqabbel ir-riżultati mal-riżultati f'pajjiżi oħra. Jekk nagħmlu dan, il-Gvern ta' Rumanija jidher li qed jafx qed jagħmlu li huwa imħasseb ukoll dejjem jinkwieta fuq il-problemi ta' n-nies tiegħu. Is-sur Pakstas staqsa għaliex il-kwistjonijiet ta' riunifikazzjoni dejjem u bat iġibu problemi u iktar divizjoni. Jena nafx rrit jgħid, naħseb aħjar nifuka fuq dak li għadna u mux dak li jifridna. Għax u għabis jek naħdmu fl-imkien, id fit nkunu nistaw naraw l-Unjoni Ewropea tmur għall-aħjar. Marija Joao, nirringrazzjak għal klim sbieħ tijak u veru li il summit tal-Sibiju se tkun opportunità oħra biex naħdmu aħjar fl-imkien biex naraw fej sejra l-Unjoni Ewropea naraw x'futur għanda. Jiena tajjeb li nitkellmu fuq il-futur tal-Unjoni. Nkunu qed nagħmlu dan irrispettivament tal-ideat politiċi tagħna, inkunu qegħdin naħdmu flimkien għal ġita ċittadini tagħna biex niggarantixxu eh, futur aħjar bl-aħjar prospetti għal ċittadini tagħna. Sur Hokmark, il-gvern irid jikġielet kontra il-korruzzjoni. Jiena mhux l-ewwel darba li qed li mannix għat leġizlattif e, e, wieħed fuq dan is-suġġett fuq l-amnestija. Aħna rridu nipproteġu ċ-ċittadini tagħna ma rridux niddefendu xi ħadd xi ħadd jew ieħor, rridu nipproteġu dawk in-nies li ġew kasbra. U meta nitkellmu dwar l-istat tad dritt dwar il-ġustizzja, hemm bżonn li naħdmu id fit biex niġildu kontra l-korruzzjoni flimkien. Il-gvern tar Rumanija hekk irid jagħmel imma bl-istess mod iridu nipproteġu drittijiet ta' dawk iċ-ċittadini li ntlaqtu ħażin minn deċiżjonijiet tal-ġustizzja u anki protokolli sigriti li kienu jeżistu bejn il-ġudikatura u servizzi sigriti tal-pajjiż għax hemm nies li jgħidu buċċhom minn qudiem li l-ġlida kontra l-korruzzjoni hija ħaġa importanti, imma l-istess nies li jgħidu dawn il-kliem iridu jaħbu il-verità li ġrat fir-Rumanija għax huma kienu parti mis-sistema li ġiet għal rajna li kienet iġib ksur tal-liċi. Sur Marinescu, il-pozizjoni tiegħek kontra l-gvern tal-Rumanija mhix ġustifikata. Inti għet li kien hemm attakki kontra l-PSD. Anzi, il-gvern PSD ta' għaldi attakka l-ġudikatura. Dan mhux minnu l-ebda rumen mux se jemmen li l-gvern ta' Rumanija ħad deċiżjoni kontra is sistema tal-ġustizja. Il-liġijiet tal-ġudikatura eh, votajna li jom, jom il-Parlament Ewropew u l-Parlament Ewropew jirrappreżenta n-nies tar-Rumanija. Inti wkoll semmejt il-fondi Ewropej. Jiena naħseb kont qed irreferi għal gvern teknokratiku ta' qabel għax matul li l-governanza tagħna l-mandat tagħna sena issa ilna aħna għanna 26% ta' rata ta' absorption ta' dawn il-fondi u minnar ma' jisu l-agrikoltura, għax hemmhekk fil-agrikoltura naraw li r-rata hija ta' 27% ġifir il-medja Ewropea. Jina naħseb li dan il-gvern hija tem għal eh, ġit tar-Rumeni, tan-nies tar-Rumanija u aħna qed nieħdu miżuri għal ġit tagħhom. U dan ġifiri huwa bil-kontrarju da dak li smajna hawnhekk. Sinjura Bresso, iva l-konverġenza territorjali huwa punt importanti ħafna u l-ebda reġjuni mandu jintnesa. Rurali, tal muntanji tal-periferiji, kull reġjun għandu jitqis aħna lesti nisimaw kull suġġeriment li forsi jista' jġib eh, l-affarijiet tal-aħjar. Inti semmejt li 20 miljun żagħżugħu żagħżugħa se jivutaw għall-ewwel darba fl-elezzjonijiet tal-Ewropa Inti saqsejtni x'nistgħu nagħmlu biex nipperswada dawn iż-żgħażagħ imorru jivvotaw. L-ewwel nett iridu norruhom li aħna lesti eh, għandna l-soluzzjonijiet lesti għalihom. Rridu norruhom li l-konflitt tagħna mhux bejn il-gruppi politiċi dak il-konflitt ta' bejnietna. Għax hemm bżonn li iktar inħampuqu fuq is-soluzzjonijiet u mhux fuq dak li jifridna biex nġibu ċertu valur miżjut u dak li aħna nivvotaw fl-istituzzjonijiet tagħna mbagħad nistgħu nistrażmattu li ċettedini. Jiena għandi fiduċja fil-Kummissjoni Ewropea fuq il-membri ta' dan il-Parlament fil-Kunsill ukoll u nemmen li flimkien fis-sitt xhur li ġejjin nistgħu nkunu nistgħu noffru soluzzjonijiet sabiex nkunu nistaw nilqaw l-istennijiet ta' dawn l-20 miljon ta' zazuhu zazuha u anki ġifiri l-istennijiet ta' iktar minn 500 miljon ċittadin Ewropew. Sinjura Jaroka. Inti semmejt li em, stati membri li huma e, iktar foqra. Iva, aħna ilna naħdmu e, biex intellaw intejbu l-level ta' jxin, nafu li s-sirita mish soluzzjoni Hemm bżonn naraw li salarji jolow il-pensjonijiet ukoll. Aħna hekk għamilna l-attobba għall-allima żidnilhom il-pagi, il-benefiċċji ukoll li jmorru għal persuni b'diżabilità investejna fil-bliet iż-żar fiż-żoni rurali dawn kollha huma affarijiet li għamilna sabiex inkunu nistgħu nelbu il-faqar. Dawn l-affarijiet iridu isiru mhux biss jiġifieri meta nikkonsidraw livell Ewropew. U l-aħħar kumment tiegħi huwa dan. Jiena meta smajt l-akkużi hawnhekk kont qed ngħid ta' min jirrispondihom jew le. Imma ċittadini tagħna jafu minu sinċir u le surpreda il-Gvern ta' Rumanija u l-Prim Ministru tiegħu ma jikkritikaw il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea. Jiena kont membru ta' dan il-Parlament. U dejjem jiena appoġġjajt approċċ favur l-Ewropa u kont ili disa snin membru ta' dan il-Parlament. Disa snin li jiena matullom ma kelli lebda skandli skandlu bħalma ma' tint dejjem ħdem tal-ġi tal-istituzzjonijiet. U għal daqstant jiena ma nistax nopponi dawn din l-istituzzjoni jiena nikritika riżoluzzjoni tal-Parlament għax verament nemmen li hemm bżonn laqda. Inti semmejt il-protestri ta' Rumanija ta' 10 ta' Awissu imma inti x'attituni qed tieħdu ma semmejt xejn fuq il-protesti li qed isiru bħalissa stess fi Franza. Jien mhux ma eh, nitkellem fuq Franza, x'Franza deċidi għalija u l-ebda MEP minn Franza mu se jiġi hawnhekk u jibda jikkritika dak li qed jiġri Franza jikkritika pajizu stess għalek jiena nemmen li hemm bżonn inkomplu nafdaw l-istituzzjonijiet Ewropej u nemmen li l-attitudni eh, li aħna nieħdu fuq l-istituzzjonijiet se tħalli impatt fuq iċ-ċittadini. Tkellimt fuq il-libertà tal-istampa. Nista' insta nserħilkom moħħkom kollegi, sur kummissarju. Nista' nserħilkom moħħkom hawnhekk fil-Parlament Ewropew li l-Gvern tar-Rumanija mandux jaqsam xejn ma din il-problema. Hawnhekk għandna informazzjoni ħażina li qed tingħata. Eżempju ta' dak li ma nix namlu. Veru li hemm ċert li kien hemm stazzjon ta' televiżjoni li kellu jsospendi għal 10 minuti. U dan hemm kien deċiż mill-Kunsill Nazzjonali tal awdovizjoni ma nafx għalfejn dan sar il-gvern tar-Rumanija ma kellu xejn xaqsam ma' din id-deċiżjoni li ħadet l-awtorità imma Fl-istess żħin iridu naraw kif nagħtu iktar kredibilità d-deċiżjonijiet tagħna. Għalhekk aħna fil-futur bħala nies tal-politika ngħidu dak li ngħidu jkun ibbażat fuq il-fatti għax inkella niġu iġġudikati kollha f'daqqa fuq dak li ngħidu. U l-proġett Ewropew kollu u koll jikollu dubi. Nirringrazzjakom jiena nirringrazzja l-Kummissjoni Ewropea, l-Parlament Ewropew għall-għajnuna li tuna u nispera li s-suċċessi jkunu tagħna lkoll għal dan il-proġett komuni tagħna tal europa Ed è così concluso. L'ordine del giorno reca ora